L-għadu għattajba, l-għadu għattajba l-Europa jina Monika Maġġoni. Eurovision first. Thank you, thank you everybody. Merħba. The more than Il-lejla għall-ewel darba għall-live, għall-ewel darba fost aktar minn 30 pajis li għawnek għedin għaraw il-kandidati għal-presidenza tal-Komissjoni Ewropea biex ħajjejdu l-400 miljon votanti l-għalix għandhom bżon jew għandhom jieħdu il-kariga l-ola kariga Ewropea u il-vot ħaj ħajdeċidi min ħajsir il-President li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea. Edin live fil-Parlament Ewropew fi Brussell. Il-lejla ser ikolkom u ewlieni fid-dibattitu billi tibatu fuq Twitter il-kwistjonijiet li l-iktar huma importanti għalikom. Qabel ma nibdew dawn huma regoli għal-lejla. Il-kandidati għandhom biss minuta biex iwieġbu għal kull mistoqsija għajkolom tliet opportunitajiet biex ikunu jistgħu jirribattu. 30 sekonda. Dawn ikun il-kandidati intalbu biex jitkemmu bl inglis biex jifaċilitaw traduzzjoni f'24 lingwa ħra tlieta minn dawn iddeċidu li jagħmlu dan. il lordni li fihom ħajtkellmu il-kandidati eh, jom tal-għajnihom bil-polza. Issa, qabel ma nibdew id-dibattitu, nixtieq nadi għal Martin Schulz, il-President tal-Parlament Ewropew, biex ikun jessajtina tifkira għasira ta' Jean-Luc Dan. Grazie ħafna, senjuri. Illum ħabta u b'sabta mit fil-kollega tana, Dehane kien membru importanti tal-Parlament eh, u anke Prim Ministru tal-Belġu sur Verhofstadt Ea Town u nixtieq nistaqsel il-gi biex nonoraw għal mument għasir il-predeċessur tiegħu u membru importanti tal-Parlament gi. Bejt eh, by paying tribute, uh, ladies and gentlemen. Nishtiq niftaħ dan id-dibattitu billi natiġieħ l kollega tagħna Ġanluk Dahan li ħallina llum. Jean-Claude Juncker u jiena konna kollegi tiegħu. Kollegi fil fil-Kunsill Ewropew huwa kien Ewropew kbir, statista kien viċi president tal-konvenzjoni flimkien ma' Valeri Giscard u Giuliana Amato u ek nibet it-trattat ta' Lisbona. Dejjem kellu għal-qalbu il-verità. U konna nejdu affarijiet illi ma tantx kienu jagħmluna popolari, ma kellu il-kuraġġ li jagħmel dan. It-talba tiegħi illum hija li nededikaw dan id-dibattitu għalih u infakru raġel kbir, Ewropew kbir. Thank you, Grazzi, Sir Verhofstadt. Mela nerġaw nibdew minna ħatijek għalliex inta tkun l-ewwel illi għandek id-dritt għal starja taftuħ minuta fidejk. Thank you very much. Uh, Grazzi ħafna, senjuri. Dawn huma elezzjonijiet kruċjali u naf li kull darba li jkun hemm elezzjonijiet il-politiċi jgħidu li huma kruċjali. Iżda din id-darba huwa minnu qegħdin fl-Unjoni Ewropea f'salib it-toroq neħtieġu namlu għażla importanti ħafna. Għażla li jew immorru lura għal ġnus nazzjonijiet kif konna qabel, kif hemm xi kandidati li tipproponu hekk jew inkella nimxu l qudiem f'sens ta' iktar Ewropa integrata. U naħseb li l-għażla hija ovvja jekk trid issolvi problemi bħal tibdil fil-klima, il-qatt, bħal prodotti finanzjarji ħżina ġejjin minn naħa l-oħra tal-oċeanu rridu kooperazzjoni Ewropea. Neħtieġu Unjoni Ewropea li iktar b'saħħitha u li tista' tiddefendi l-mudell tagħha kontra Ċina, l-Indja, l-Istati Uniti. L-Ewropa hija opportunità biex nerġgħu niksbu s-sovranità għall popli tagħna u ċittadini tagħna. Grazzi tassew. We go to the other side of the world. Mela ngħaddu anħal oħra tal-kandidati. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος Παϊκής Αριστεράς και είμαι από την... Jena Alexis Tsipras mill-Greċja għal Partit Ewropew tax-Xelluk. Aħna konna isna il-pajis li bdew jagħmlu l-esperiment fuqu fl-Ewropa. ħaġa li ma tantx kienet qed tolqot pajjiżi oħrajn fil-kontinent Ewropew. U hawnhekk nixtieq ngħid kentejn lill-kandidati l-oħra li appoġġaw il-programm tagħna tal-Greċja. Nixtieq ngħidulhom li dak li ġara fil-Greċja x'inhu huwa suċċess jew xi ħaġa li għandha tiġi replikata jew inkella hija traġedja griega li m'għandix tirrepeti ruħha mkien ieħor. Nixtiequ li nitkellmu maċ ċittadini tagħna u nappoġġaw il-pajjiżi tax xellug biex intemmu l-awsterità strat Eh, ħażina ħafna u nerġgħu waslu demokrazija fl-Ewropa biex bekk nerġgħu lura s-solidarjetà, l-koeżjoni soċjali u d-demokrazija li huma l-valuri tas-Ewropej. Nadia, ah, Jean-Claude Juncker. fidek. Moi je voudrais que l'Europe devienne plus Jiena nixtieq illi l-Ewropa tkun Ewropa ta' aktar solidarjetà u twaqqaf il-firdiet bej il- naħa ta' fuq u naħa tisfel. Irridu nikkonsolidaw il-finanzi pubbliċi imma it-kabbir u l-impjigi irridu jkunu fil-qofol tal lezzjoni tagħna ma nistgħux nofqu aktar flus milli diġà għandna. Irridu nissostitwixxu id-dejn bl-idejat u billi inwetqu u niksbu Issu uniku digitali irridu nkunu b'saħħitna meta ninnegozjaw mal-Istati Uniti neħtieġu dan it-trattat ta' kummerċ ħieles iżda irridu nħarsu wkoll l-standards Ewropej. Jiena nixtieq illi aħna ikonna Unjoni Ewropea tal-enerġija biex bekk ma niddependux aktar fuq ir-Russja. Nixtieq illi tkun Ewropa kbira li tkun tista' tindirizza il-kwistjonijiet il-kbar, iżda li ma tantx toqgħod tintilef affarijiet żara x'in kellha din tkun problema kbira lina. Sur Schultz, issa fidejk. Thank you very much. We are living in a Europe. Grazzi, qed ngħixu f'Ewropa fejn il kontribuenti jridu jħallsu għall-ispekulaturi. Dawn jagħmlu ħafna profitti ma jħalsu xittaxi, taxxi mbagħad jagħmlu biljuni f'telf li ħalla it-taxxa ħalla taħallas għalihom. Unjoni Ewropea fejn 6 miljun zazuħu zazuha huma qiegħda. Huma qed iħallsu bħajjitom bil-ġejjini tagħhom. Għal kriżi li ħoloqa ħaddieħor. Għalhekk irrid Unjoni Ewropea illi hija ġusta u ekwa li tpoġġi l-ewwel qabel kollox l-interess taċ-ċittadini. Il-commission tiegħi li tkun waħda bilanċati f'termini ta' sessi. Għaliex l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel hija ħasroħra fl-Unjoni Ewropea għanna kummissjoni li se tiġġielet il-frodi fiskali l-evażjoni u kol opportunitajiet ta' xogħol l-iktar għal ġenerazzjoni żagħżugħa. Jiena nitlobkom illi tappoġġaw dan. Grazzi. Skakeller, with you we close the... Skakeller, bik nalqu il-sqarijiet taftuħ. Jina li irritnejt ngħid illejla li l-udjenzja hawnhekk imma wkoll dawk li qegħdin jarawna fuq it-Televizjoni jew inkella fuq l-internet illi mill-22 sal-25 ta' Mejju lazla jaffidejkom fidejkom intom tiddeċidu it-triq li taqbad l-Ewropa u aħna l-ħodor u jien edin nofrukom Ewropa alternativa. Jiena qed nissilet għal Ewropa illi tatikas in-nies u mhux il-banek Ewropa fejn aħna qegħdin nerġa' nagħtu nifżid lill-ħolma Ewropea li nieħdu sib il kulħadd u mhux l-ħadd Ewropa ta' soċjali ta' solidarjetà li qiegħda fuq quddiem biex tiġilet kontra l-bidla fil-klima li dan ukoll se jiddetermina il-ġejjini tagħna. Jiena qed noffrilkom Ewropa ta' solidarjetà, ta' demokrazija u tal-poplu. Dak għal dak qed niġġielet jien u fiddejkom dejkom mit-22 ta' Mejju sal-25 ta' Mejju min ħaj jħurridni. Importanti ħafna lina li intom għedin għedin t toħorġu minn barra biex tiġildu għal-Ewropa ħjar. Grazzi. Awnek, għandil koner naħseb koner inti t tispiegalna kif intom id-dar tistaw tkunu għawnek fost maħna l-lum. Iva Monika, fuq l-screen t-istaw taraw il-hub tal-medja soċjali fej l-edituri għedin jikaparaw ma' tim ta' esperti mir-radio, mir-televizjoni, ta' servizz pubbliku madwar l-Europa. Jamlu xol ħawtil ħafna biex jinvolvu ruħom ma' nis fuq l-internet għanna l-edituri għawnek mill-medja soċjali mill-Austria, Franza, Finlandia, l-Italja, Spanja u Renju Unit u ħafna oħrajn qed jaħdmu magħna. Fuq l-internet inklusu koll il-mezzi ta' xandir pubbliku mir-Repubblika Ċeka, Ġermanja, l-Irlanda, Slovenja u mkien u f'pajjiżi oħrajn qed nistiednu l-ċittadini madwar l-Ewropa kollha biex jisemgħu leħenhom. Diġà nista' ngħidilkom li ħajkun hemm ħafna attività online imma diġà nafu mhux sorpriża li l-ekonomija hija punt importanti. U fil-fatt fl-ewwel grupp ta' mistoqsijiet ħanibdew bl-ekonomija. Allura l boħra. L-ewwel persuna ħanitkellem hija Ska Keller, il-mistoqsija hija il-fuq minn 5 miljun sażuħu sażuwa huma qiegħda intom bħala pres inti pa reprezenta l-Kommissjoni kif se tihom lura l-ġejni tagħhom. Naħseb li l-kwistjoni tal qatfos fost iż-żgħażagħ hija punt li għandha tkun prioritarja fuq l-aġenda tagħna u jiena bħala President tal-Kommissjoni kikun nitlob li jekk ikun. Ma jistax ikollna Unjoni Ewropea fejn ġenerazzjoni sħiħa qed tintilef u fejn in-nies qegħdin jitilfu l-fiduċja tagħhom u l-perspettiva tagħhom għall-futur aħjar għall-futur in ġenerali. Dan irridu nindirizzawh kif ħanamluh Naħseb li nistaw noħolqu biss impigi sostenibli għal nies fl-Ewropa jekk noħolqu ekonomija aktar favur l-ambjent, ekonomija aktar sostenibli, għaliex fl-oqsma tal-enerġija li tiġġedded, effiċenza tal-enerġija, imma wkoll fl-edukazzjoni u s-saħħa hemmhekk l-impigi qegħdin li ħajkunu japplikaw għal 20-50 sena li jmiss u dawn l-impigi qed joħolqu benefiċċju ta' vera s-soċjetà, imma anke jridu joħolqu wkoll impigi ta' kwalità għolja għal nies U importanti żgħażagħ ma kkawżawx il-kriżi, irridu ntuhom iktar jett biex bekk nevitaw li jkun hemm kriżijiet oħrajn fil-futur. Tsipras, kinti kif issa tintersa l-kwestjoni? Αν συνεχίζουμε με τις katastrofikis. Grazzi. Jekk inkomplu bil-politika diżastruża tal-austerità, qatt muster insolvu l-problema tal-qatt Ma noqodux nitħu bina nfusna hawnhekk qed naraw għat strutturali. Barra minn hekk rajna li l-Unjoni Ewropea provat issib l-ekwidità biex tagħmel rikapitalizzazzjoni tal-banek, imma ma rnexxinniex insibu l-flejjes biex niprovdu lin-nies, speċjalment iż-żgħażagħ b'impigi. U għalhekk irridu nimxu l qudiem billi jkun hemm soluzzjonijiet ġenerużi għall-Ewropa, Pat ġdid Ewropew patt ġdid fuq l-impjiegi li iwassal l-iżvilupp u tkabbir. Il-politika diżastruża tal-austerità mija lebda mezz biex niffaċċaw il-problema kbira li għanna fl-Europa li huwa l-qatt li hija wkoll problema ta' marginalizzazzjoni, speċjalment il-qatt fost iż-żgħażagħ li ħadet dimensjoni esplusiva, speċjalment fin-nofsinhar. So how are you going to work? Six million young. Esur eh, Perhaps the best Madwar 6 miljon zazu zazu għal iktar ġenerazzjoni malma fil-kontinent tagħna bħalissa jinsabu qiegħda f'dawk il-pajjiża fejn hemm l-ola rata ta' għanna għandna l-problema illi is-sinsla tal-ekonomija mek l-intrapriżi żgħar u ta' daqs medju m'għandhomx aċċess għal kreditu. Il-banek qed jirċievu l-flejjes 25% mill-Bank Ċentral Ewropew mhux jinvestu fl-ekonomija reali imma jispekulaw programm ta' kreditu mikro għal dawk il-pajjiżi fejn għandhom l-ola rata ta' qatt u jaqdu l-fondi tal-Unjoni Ewropea mal-flejjes tal-Bank ta' Investiment Ewropew għall smis u dawk li jimpjegaw l-żgħażagħ ikollhom privileġġ fuq ir-rata tal-interess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 irridu inkomplu disċiplina responsabli fuq il-finanzi pubbliċi mingħajr austerità eċċessiva. M'għandniex flejjes u għalhekk irdu naħdmu fuq ideat. Is-suq uniku jista' joħloq 8 miljonu nofs post ta' xol, bissu uniku digitali, irridu postijiet ta' xol stabli, mux insiguri. Il-mobilta fost iż-żaza trid tkun aktar aċċessibbli. Iż-żgħażagħ irdu jkunu jistgħu jistudjaw f'posta pajjiżi. Nixtieq illi żgħażagħ ikunu jistgħu jiċċaqalqu u jaħtfu l-opportunitajiet. Give her off. Give Hofstad. X'aħseb inti? Jiena minn dak li smajt huma ir-riċetti antiki li bażikament ma ħadmux dawn l-aħħar ħames snin fl-Ewropa. Allura nħossil li minn flok noqogħdu nisoktaw b'dawn ir-riċetti konservattivi fejn aħna iktar edin noħol u d-dejn aħna nabżon approċ ġdijt. U approċ ġdijt fil-fema tija juwa li jimorru l-ura l-ideja ġenerali ta' ċektalor. Meta u għaniet il-su intern illi nużaw, inti soċjalista intelligenti, inti muġem intelligenti, ma kien intelligenti, veru. forsi tista' tini sekonda ta' soċju sa' xu qed intervjeni. Imma somma dak li aħna rridu nidu illi nibdew mewġa ġdida ta' integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Imma fl-iswiq ewlenin, l-iswiq kapitali, l-banek, dawk digitali, il-telecoms, l-enerġija. Dak li aħna neħtieġu is skala tal-Unjoni Ewropea dun użawwa sabiex nkunu saw mexxu l-qudiem fl-integrazzjoni konna tkabbir. Palma minna fi żmien tmenin. Aħna nistgħu wkoll nirnexxu din id-darba. Uh, Rigward sa dwar ir-riċetti. Il-gvernijiet fl-Ewropa ħafna drabi jgħidu li l-miżuri ta' austerità qegħdin jaħdmu imma meta naraw tant nies la xogħol taħseb illi il-medicina qed teqret il-pazjent, toqtor il-pazjent, taħseb illi l-affarijiet għandhom isiru mod ieħor skakel. Absolutely, I think austerity is just bring. Iva naħseb li l-austerità kull ma tagħmel u ddaħħan iktar mod qalil fil-kriżi. Issa għandna 26-27 miljun persuna qiegħda. U matul is-snin ta' austerità aktar minn 6 miljun impiek intilfu. Jiġifieri waċar il-riċetta tal-austerità ma ħadmitx. Anzi, komlit tkasbar l-affarijiet u tagħmelhom għall-ar. Għalhekk irridu nelbu dan il-punt irridu nimxu l qudiem lil mill-austerità, ninvestu fl-ekonomija favur l-ambjent biex ikonna impigi sostenibbli, impigi li jibqgħu hemm fi żmien 20 sena, 10 snin li waslu kwalità tajba ta' ixin għal nies. U dan naħseb li jista' jiġri biss jekk ninvestu fl-enerġija li tiġġedded, fl-effiċjenza tal-enerġija, l-edukazzjoni u s-saħħa. B'xorta ħażina tlifna din l-opportunità fl-aħħar MFF, il-qafas finanzjari multianwali, biex nniedu mill-ġdid l-Unjoni Ewropea fejn ressaqna proposti ta' investimenti favur l-ambjent imma b'xorta ħażina ma sibniex appoġġ mill-konservattivi u l-SND. Naħseb li dan ikun punt importanti l qudiem mhux l-awsterità. And what's your position, Alexis Tsipras? ċini pozizjoni Tsipras? Posta Nistaw voti ideas bu ekfrazi o gi. L-ewel net, nishtiq najt li l-idejat ta' gi jaħseb li huma ġodda ma naħseb li huma antika ħafna huma l-idejat li wasluna għal din il-kriżi. Anzi, huma kawżaw il-problema fl-2009 huma l-idejat li waslu għal kriżi fl-Istati Uniti li faqqat dak iż-żmien u waslet għal ġestjoni ħażina tal-kriżi biex imbagħad wasalna għall Ewropa li għandna bħalissa bil-perikli kbar li għandna. Hemm bżonn nibdew b'kważjoni soċjali, impiegu l-iżvilupp. Irridu nieqfu mir-reċessjoni, mill awserità darba l-dejjem u rridu nieqfu mibdin il-paranoja tad-dejn hemm bżonn nagħtu dimensjoni Ewropea għal dan kollu u nagħmlu xi ħaġa bħal dak li ġara fl-1953 fil-Ġermanja moment ta' solidarjetà fejn numru ta' dak id-dejn ġi kanċellat dak iż-żmien u fejn kien hemm klawżola ta' tkabbir imdaħla f'dak li ġara dak iż-żmien. U kif namlu dan, rridu mimxu l-qoddim minn dan il-punt kif semmejt il-kom mill-1953, inkella jkonna reċessjoni kbira. Martin Schulz. I would have done these things absolutely different. Jiena kont namel daw l-affarijiet mod differenti. il taħlita bej disciplina budgetarja minnaħa illi ma sawx nefitawa, u hija meħtieġa u l-investiment strateġiku fit-kabbir u l-impjiegi kien ikun mod aħjar għandna Unjoni Ewropea bitnaqis fil-budgets pubbliċi. Rajna l-affarijiet ma ġrawx kif kellhom jiġru. Il-ġlida kontra l-evażjoni fiskali, biljun euro fis-sena jintilfu. Irridu niġġieldu kontra l-evażjoni fiskali, il-frodi fiskali. Ma nistawx noqogħdu nitkellmu biss dwar it naqis imma rdu naraw in-naħa ta' tħul tal-budgets pubbliċi u tkabbir. Investiment fl-agenda digitali, fil-grid, għal provvista tal-enerġija dawn huma importanti u l-aħħar sekondi ngħaddihom il-gifer Hofstad. Yours. Tajjeb, sewa wis, kon ġust ħafna tgħid il-prezentatriċi. Jean-Claude Juncker, being five years back. Jean-Claude Juncker, ħames snin ilu konta mal-istess? C'est une question facile et difficile. Tout le monde s'exprime comme... Euh, Dikija mistoqsija, faċli u diffiċli fl-istess waqt. Kulħadd qed jitkellem bħalli kieku kun qed jisimgħu illum għall-ewwel darba b'din il-problema. Aħna irridu naraw l-amministrazzjoni, l-ġestjoni tal-kriżi issa f'dan il-moment. Il-liberali, il-soċjalisti u il Demokristjani kħat jaħdmu flimkien għaliex mhux qed ninvestu bizzejet, għaliex il-budgets ma nix nagħmlu dan. Dan għaliex aħna bnejna dejn u deficit wieħed fuq ieħor. Dawk illi jagħmlu hekk mhux qed iħallu illi jkun hemm investiment illi ħares il qudiem irdu nirranġaw l-ewwel il-finanzi pubbliċi. Grazie, Guy Verhofstadt. Iva, l ewwel qed nirġiex għal dawk li qegħdin jgħidu illi mhux m'hemmx għalfejn qed ikollna disċiplina fiskali. Ovvjament għandek bżonn disċiplina fiskali xi kemm jistax kollok tkabbir la fuq żmien medju laqas fuq żmien twil. Din hemm il-provi ta' dan fid-dinja kollha. Imma apparti hekk xi ħaġa li hija minna li aħna nsejna l-aħħar ħames snin u għal-fatt li għandna bżonn strateġija ġdida għal kabbir. U t kabbir ifisser illi inti ma taħloqx dejn ġdida. li mistax ikun illi illi inkomplu dejn bidejn. Jek inti għalek iktar minn 100% dejn, mhuwiex mhux għan jkun budget biex joħloq investimenti ġdid. irti konna nkunu iktar aqlin meta nkunu eh, din nippruvaw intejb noħorġu minn din il-kriżi, din użaw din il-500 miljun eh, ruħ li għandna ħanitkolmu dwar la digitali L-Apple fl-Amerika ġela darba għandhom għand prodot ġdid, inti għand tmur jmorru lej l-erba operaturonin jagħmlu ftajim jaqblu bejnietom u jaqdu jferxu l-prodott. Aħna jekk li nagħmlu hekk irridu noqdu nduru 28 stat membru, mit operatur u għalhekk aħna huma għandhom l-Amerika għandhom il-Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft, U dawn kollha kumpani Amerikani u aħna xorta irridu nagħmlu l-istess fl-Ewropa. Biss il-ħin tgħid preżenta xiġi. Biss il-ħin jrid ngħaddi għal Keller għax tixtieq tribatti. My first joke. Iva nixtieq nuża l-ewwel karta blu l-joker tiegħi għaliex Sur Verhofstadt beda jgħid li dejni hija l-problema, imma meta nħarsu lejn Spanja, Spanja kellhom iżejjed fil-budget tagħhom qabel il-kriżi bankarja, kienet id-dejn tal-banek li mbagħad intafaw fuq spallejn minħalla sit-taxxa fuq spallejn il-budget tal-istat u għalhekk naħseb li rridu nindirizzaw dan l-affarijiet, nwaqfu l-ispekulazzjoni biex niżguraw li l-banek ħalsu huma stess flok jitfaw il-ħtija fuq il-minħalla sittaxxa, il-banek irridu jisalvaw lilhom infushom mhux minħalla sit-taxxa jisalva l-banek. Oh God, Mela, versofta, tista titkellem imma titura Joker. Iva, jiena naqbel maska Keller, iżda aħna minna xaġa fuq livell Ewropew l aħħar snin, aħna ħloqna l-Unjoni Bankarja. L-ewwel darba l-Unjoni Bankarja huma l-banek infushom għabbażi tar-risk profile tagħhom li ħaj kontribwixxu għal fond biex jirkapitalizzaw il-banek u bux mhux il-milħala sittaxxa. Is-surbanjaq eh, jagħmel hemmhekk eh, hawnhekk fostna fl-udjenza u nixtieq ngħidlu proset ta' sewa dak li għamilt fuq ir reglament finanzjarju, proset li għamilt fuq l-Unjoni Bankarja għaliex issa mhumiex it-taxxi li jridu jerfaw il pace tal-kont. Very good exchange and... Skambju tajjeb ħafna. Nejdilkom illi għedin nofs mela l-mistoqsija li jmiss, ġifir ħakolkom il ċans li tibqaw fl-istess soġġet għaliex fil-medja soċjali l-lum il-ġurnata ħafna diskussjonijiet għadajin fuq dal-punt. Però qabel ma mela naddu għal-mistoqsija li jmess, Alexis. Citras. Les, skużawni, xaħat qed jgħidli xaħġa ħazina? Uh, I don't think so. I mean, you reacted to the same question. Tixtieq intervjeni I think. xie għal mistoqsija għadek ma reġixxejt mhux hekk? Le xejt. Mela sa' għawis naddu għal ehm, mistoqsija li mis? Ok. Għataw ja meta eħi poli Roma koma fil dibejt. Jinu koll għandi Joker. Imma ma nixtieqx nitkellem fuq dan is-suġġett. Mela ħana dilkom xi ħaġa llum il-ġurnata ħana qegħdin nitkellmu ħafna dwar social networks u hawnhekk li qegħdin nagħmlu l-banek bħalissa qegħdin Eh, f'nofs dawn id-diskussjonijiet li qed naraw fuq is-social media. U taħseb illi fl-Ewropa tagħkom, l-Ewropa tkun regolata mod iktar strett? Iva, Iva ċara minnaħa tiegħi hemm bżonn nirregolaw il-banek mod aktar ċar. U dak li għadek kem tajt fuq l-Unjoni Bankarja, suċċessi bħal dan ifisser li ridu nkun hemm iktar flejjes għal banek biex isalvaw lilhom infushom. Dan suċċess kbir. U aħna wkoll qed ngħidu li rridu konna regolamentazzjoni għal banek u għal finanzjamenti biex nagħmlu tajjeb għal l-investimenti bl-innut, per eżempju. Ġifieri miex kwistjoni ta' ġenerazzjonijiet sħaħ li jintelfu fil-spekulazzjoni globali, dan huwa importanti, hemm bżonn reglamentaw il-swieq iktar mill-qrib, mhux biljun jintelef kull sena minħabba l-eviżjoni tat-taxxa, anzi triljun euro kull sena bej wieħed u ieħor 8% tal-ġid Ewropew. U hemmhekk hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. Ma nistgħux ngħidu n nies ħanaqtawlhom il-pagi meta mhux qed inwaqfu l-evażjoni tat-taxxa u mhux qed innaqsu l-bonuses ta' bankiera bħalma aħna proponejna u konna ta' suċċess nagħmlu bħala ħodor fil-Parlament Ewropew. Alexis Timpras, fidejk. Eħu minni άναυδος, Μόνικα, Monika ο u Χόφστατ πριν από λίγο υπερασπίστηκε. Jina, sorpriz, Giver Hofstaf sitilu semma il-programmi tal-Bejlin u tkellem favur il-Bejlin. Daw kellom effett peace fuq il kontribuenti fuq minna ħalla 16 issa aħna il-ġenerazzjonijiet il-ġodda ser ikonna nħallsu għare għal dawn il-flejjes. Is-soluzzjoni tkun dik illi naddu dan il-peace. Nadduħ lid-depositanti tal-kontijiet kurrenti. Le, le, tkun katastrofi din. Nixtieq nistaqsikom, intom taqblu ma dak il intqal minn min Giver Hofstadt? Għanna bżon ta' soluzzjoni għaddejn komun, komuni biex il-banek ma, ma jitfawx il-pis tagħhom fuq min ħalla sittaxxa. Irridu inħaffu dan id-dejn tossiku Grazzi. Martin Jek ma namnux dan, ser inkomplu nakkumula u d-dejn. Grazzi, Martin Schulz. Union is the first step. We have to uh, break this uh, spiral of bank. Irridu, neqirdu, dan id-dejn, dejn tal-istat dejjem jizdiet għut mill-pajizi tagħna kienu stabli ħafna f'dak li huwa budget tagħhom u dejn sovran. Sakemm ma faqqatx il-kriżi bankarja rajna din diżastru fl-Irlanda, fi Spanja u li nirregolamentaw il-banek u l-Unjoni Bankarja hija ħaġa li aħna sa ksibna. Għandna l-ewwel passi, hemm bżonn ta' aktar kontroll. Ir-riskju u r-responsabilta irrid jgħaddi għant entita waħda li ġara fl moddi u għal-banek ħadu il riskju u minħalla 16 ħallas għal dan ir-riskju. Il-banek irdu jiffaċjaw responsabilità tagħhom. Irdu nġeluhom jieħdu jerfaw ir-responsabilta għad dizastru li huma ħolqu fl-Ewropa. Il-pass li jmiss u irrit jieħdu l-Parlament u l-Kummissjoni Ewropea. Kien hemm xi ħaġa nieqsa Michel Barnier fil-Kummissjoni appoġġa sabiex huwa jagħmel xi ħaġa aktar milli seta' pass aktar milli jmissu. U bekk il-Kummissjoni kontrollat il-banek. Grazzi, ma tistax taqbet il-ħin. Jean-Claude Juncker moi, moi, moi, je, moi, je, moi, je voudrais que nous ne passions pas notre temps à discuter de l'Europe telle qu'elle fut. Marriċ, inqatta żmien tagħna biex nitkellem dwar l-affarijiet tal-imoddi, l-affarijiet inbidlu. Kenna s-Sur Barnier u l-Kummissjoni li ħadmu fis-settur bankarju l-affarijiet issa organizzajnijhom il ġdid u l-banek huma responsabbli. Salvajna l-banek mhux għal ġieħ il-bankiera, jinx interessani mill-bankiera imma aħna rridu nħarsu l-min ifaddal il-flus, l-SMEs, l-imprizi zaru ta' daqs medju, l-dawk li għandhom zon l-aċċess għal kreditu. Dan għamenni għalix l-ekonomija reali kienet tirkollassa, kiku sistema finanzjarja kienet tikrolla, u ma nistax naċċetta li aħna najdu li aħna applikajna biss politiki ta' austerita, ta' mux ġust, fil-bidu tal-krizi, fl-2008 fil-fat, sal-2009, investejna bejn 70 sa 80 biljun euro biex nħarsu ekonomija li kienet imwera. U Kenna politiki ta' Keynes li applikajna fil-bidunet tal-krizi. Ma minix li zballi bħalma kien hemm fit-tletinijiet. Grazzi, Gifer Suskat. Well, I think uh, banks are a good example. Nasib li banek u ma eżempju tajb li xanna bżon Ewropa ħjar. Imma aħna għal-kemm xina rridu morru pass iktar il qoddim aħna rridu nagħmlu differenzazzjoni bejn il u banek ta' investiment. Dawn għandhom iktar riskju. Allura rridu jkontribwixxu iktar minn pereżempju banek għatfaddil. Allura rridu nimxu dik it-triq imma sur pras bħal-Greċja, eh, bħal-Italja, għal portugal ma kienx kwistjoni ta' banek, eh, kienet kwistjoni ta' linja ta' politika ħżiena minnaħa ta' żewġ eh, partiti ħżiena li kienu il-problem hemmhekk is-sors tal-kriżi. Għaliex Inti f'pajjiżek, intom għandkom, f'pajjiżek għandkom banek pubbliċi li kienu qegħdin jiffinanzjaw il-partiti politiċi, għadhom qegħdin jiffinanzjaw il-partiti politiċi fil-Greċja u u il-partit tiegħek, sur pass. Għaliex inti wkoll ħadd self minn dawn il-banek pubbliċi eh, fil-passat. Grazzi, Kajfer Hofstad ħanħares lejn Alexi, prezinti ħarsi ħajti rabatti, ħattuża l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 illi jaqdi nistijaw hemm finanzjamenti illi jiġu mill-partiti tiegħek ukoll, il-partit ta' Schulz, jiġu minn għandek mill-partit tiegħek għal Greċja. Il-mediċina igravat is-saħħa tal-marit. Il-problema fl-Irlanda kienet problema ta' banek, mhux problema finanzjarja. Issa din hija l-mistoqsija. Da il-ħin skadilek? ħadd ribatti? Le, skużawni, skużani, ma nistax. Oh, Mr. Juncker, Mr. Juncker ħajkun ser ribatti. Nous parlons de la Grèce. Que j'ai travaillé. Nixtieq inżid ġola darba li qed nitkellmu dwar il-Greċja li għal snin għal jiem sħaħ jiena ħdimt lejl u nar, iktar bil-lejl mill binar biex niprofa nevita l-Greċja toħroġ mid-żona euro. Għamilt l-almu tiegħi għaliex inħobb il-Greċja u nħobb il-poplu Grek u għalek għamil talmu tiegħi biex il-bekk il-Greċja tibqa' fi żona euro u biex bekk is-swieq finanzjari ma jibqgħux jispekolaw kontra l-Greċja. Naċċetta kwalinkwa akkuża imma mhux akkuża bħal din li aħna morrejniex solidarjetà biżejjed viżavi il-Greċja. Għamilna dak kollu li kellna pożizzjoni tagħna biex tibqa' fi żona euro kif għandu jkun. Grazzi, mela ser dur li publiku biex eh, ma jintolbu ma jodux tafx buzzejiet għax inkella ħanet il-fulħin, mela eh, l europej ħafna minnom u ma dizilluzi. Ikħġobkom spiegaw nassa lil dawk li ħassu għanna noħorġu mill europej illa li għanna nibqaw ġol europa L-ewel kellima Jaska Keller. I would tell people. Li najt l-nies kieku li dawk li qed jaħsbu forsi li l-Unjoni Ewropea mhix ħaġa tajba daqshekk kikun nowel noqgħod attent nirrifletti u nisma' hekk nagħmel ħafna drabi biex bekk nisma' x'għandhom xi jgħidu n-nies, għandhom ħafna stennijiet viżavi l-Unjoni Ewropea, jistaqsu l-Unjoni Ewropea attenta għad drittijiet soċjali, drittijiet tal-pensjoni biex jagħmel xi ħaġa dwar il-futur ta' ulidhom. U naħseb li dawn ir-riżultati li rridu waslu dan huwa Nuqqas ta' fiduċa li qed naraw viżavi ċittadini ġej minħabba li l-Kummissjoni ma waslitx riżultati, imma xorta għadhom jemnu li f'din il-ħolma Ewropea li niġbdu ħabel wieħed biex ikonna ħajja aħjar Ewropea flimkien u naħseb li fuq hekk irridu nxamru l-kmim, irridu iktar Ewropa biex bekk insolvu l-kriżi mod ġust, politiki ġusti fl-Ewropa biex bekk ikonna ħajja aħjar u Ewropa aħjar għalina l-koll. Dan il-messaġġ nixtieq wassal daw kollha li forsi jħossuhom diżillużi għamlu din l-Ewropa tagħkom għamluha Ewropa aħjar. Alexis Tsipras, x'taħseb int? Ja. Η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη. Iva, it-kabbir fil-eurosettiċizmu attakka l-min huwa responsabbli u l-iktar nis ħadd jew ma tliet partit il-kbar dawk li jitkellmu biss dwar l-awsterità u ħeqgħu waslunna dejjem l-istess duwa. Dawn huma n-nies ħatin għalhekk hemm tant awra xettiċiżmu bħalissa hemm ħafna kritika u tmaqdir fir-rigward l-Ewropa hemm bżonn waslu alternattiva. L-alternattiva mhix li l-Ewropa tikrolla, irridu nbidluha, rridu nbidlu n-natura tagħha. L-Ewropa tista' tkun attrajenti biss għaż-żgħażagħ, tista' tkun attrajenti biss għal nies li jaħdmu jekk tkun xi ħaġa li tmur li lin mill-dbatija mill-loġieħ mis-sofferenza, aħna rridu nindirizzaw il-perikli reali, rridu niprovdu viżjoni billi konna politika differenti alternativa l-austerità. Grazzi. Grazzi, uh, Sir nafx Ma nafxek iċ-ċittadini x'qed jaraw, jisimgħu id-dibattitu tagħna, jiena perswas li rridu aktar Ewropa huma qegħdin jistennew għal Ewropa oħra. Ewropa li tpoġġi l-ewwel qabel kollox l-interessi tagħhom fl-elezzjonijiet. Aħna fi Brussell illejla qed niddiskutu dwar triljuni, biljuni, 50 biljun, 20 biljun, 100 biljun. Qegħdin niddiskutu dwar minu respons min kien responsabbli għal xiex fl-immoddi, 96% taċ-ċittadini tagħna jgħixu b'2000 euro fix-xahar u jiena wis nibża illi dawk li qed jiddiskutu biss dwar biljuni dwar triljuni ma jinteressomx fl-individwi fil-ġejjieni ta' olidna. Aħna tlifna l-ikbar kapital tal-Unjoni Ewropea l-fiduċja, irrit nikseb lura l-fiduċja ta' ċittadini fl-Unjoni billi ngħid illi aħna niġġieldu kontra l-faqar tagħkom, il-miżerja tagħkom. U senatu opportunità ta' ħajja lil uliedkom hekk biss l-Ewropa tista' terġa' tibda tirranka. Xenkra Ġinker. Il est vrai que nous parlons trop de milliards. Huwa minnu illi aħna nitkellmu wis dwar biljuni, imma aħna nonfqu wis biljuni li m'għandniex fidejna, irridu nibqgħu kredibbli. Jekk aħna intemmu ftehim ta' kummerċ ma mal-Istati Uniti, kull ċittadin Ewropew se jikseb madwar 500 u 65 euro zejda addizjonali. Nishti nara illi konna standard soċjali minimi għal ħaddiema. Jekk aħna nitilfu li ċittadini tal-Europa, l-Europa titlef il-kredibilità tagħha. I think that uh, we have to tell the Sir Verhofstadt, naħseb li nejdu l affarijiet kif huma fl-Ewropa, speċjalment f'nofsinhar tal europa ħafna nies iridu jeħilsu mill-ewro, jridu ngħidulhom illi l-ewwel dan ikun diżastru l-ekonomija kollha fl-Ewropa fejn l-ekonomija kollha kemm fit-tramuntana kif ukoll f'nofsinhar jekk imorru lura għal muniti nazzjonali. U para minn hekk iridu nistaqsu nfusna min ħajħallas il-kont jekk aħna morru lura drakma fil-Greċja, lira fl-Italja, l-preżeta fl-Ispanja. Eh, min min min ħajħallas il-kont hawnhekk? ħankonna l-dar boħra il divalwazzjoni kompetitivi tal-passat. Li tiftakar l-Italja kull sentejn tlieta kont tagħmlu divalwazzjoni sabiex tkunu kompetitivi fl-ekonomija. Min ħajħalla hawnhekk il-kont ta' In-nies, ċittadini, il-kontribwenti tat-taxxa għaliex dawn ħajtilfu il-setta ta' xiri tagħhom. U il-pensjonanti ħajtilfu parti minn dak il-flus lejsa jkunu fadlu tul ħajjithom. Allura irridu ngħidu li ċittadini ta' korjub tagħna li l lura l-moniti nazzjonali tagħna ħajmur kontra l-interessi personali tagħkom u mhix soluzzjoni għal problemi tagħna. Ska Keller talbet għal eh, biex tiribatti? Naraw x'għandha xi tgħid. I'm gonna use my second. Ħanuża t-tieni joker tiegħi biex nindirizza Sur Juncker. Inti semmejt il ftejn transatlantiku ma l-Istati Uniti. U naħseb preċiżament huwa wieħed minn dawk l-affarijiet li wassal biex dak li jkun jitlef il-fiduċa fl-Unjoni. Il-Kummissjoni qed tinnegozja l-affarijiet minn wara l-kwinti, bis-sigriet, għandna ċittadini li qed jagħmlu dimostrazzjonijiet paċifiċi llum fit-toroq ta' Brussell kontra dan il-ftejim kummerċali u x'qed jiġri. Qed jiġu arrestati l-koll. Din mhux l-Unjoni Ewropea l rrid imma rix li konna ftejmiet kummerċali ta' dan it-tip għandhom ikunu benefiċċji tan-nies kullimkien. U patti bħal dawn kummerċali itelfu l-fiduċa fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Konna niqfu għawnek, għalissa għawnek għandi konna darboħra, ta' tajdinna dwar social media. Monika, nista najdlek li verament għet zommu il-tim tal-medja soċjali, verament għandu xjamel l-lejla ħafna luf ta' tweets kull minuta, meta nħarsu lejn il-dinja ta' Twitter, tistaw taraw kem qed jiġu, qed ikonna wieħed 771 eh, tweet kull minuta eluf illum il-ġurnata u għalhekk nixtieq nindirizza uħut minnhom. Qabel ejja naraw il-klim, il-suġġetti li qed nitkellmu dwarhom illum fil-hashtags. Il-klim ewlenin f'kull tweet li qegħdin jużaw l-utenti. Kemm fil-hashtag l-ismijiet tal-kandidati, iktar minn kobor fit-tipa tal-hashtag li qed taraw fl-iskrin tagħkom iktar qed jintużaw mill-utenti dwar Twitter Storm, eh, TV Debate, eh, TTIP, Romani Resistance, qed naraw ħafna nies qed jitkellmu dwar l-ekonomija ovvjament u kull kandidat wieħed li jkabbar l-ekonomija imma dan it-kabbir ħajkun sostenibbli ħad tiġi ġestita l-Ewropa bħala kumpanija kbira staqsa persuna ħajkun hemm sigurtà kif ħad tipprovduha. Dawn huma l-affarijiet qed ifeġġu u suġġetti oħra qed ifeġġ darba wara l-oħra huwa r-relazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma' pajjiżi oħrajn, reġuni oħrajn u pajjiżi mi stati membri. Dawn huma l-kummenti li qed jaslu fil-hashtag tal-Europe minn tiegħi. Monika. Tajab wis, eh, nibdew minn hemm minn fejħallejt nabdu għal kelma sin. Illum il-ġurnata rajna violenza fil-Ukrajna Russja tgħid illi aħna qegħdin fl-adba ta' gwerra ċivili l-Ewropa l-Unjoni Ewropea hawnhekk fejn hija. Um, uh, Il-bira ħirċevejt itra ta' Kadib Kasparov, eh, ġogatur tajjeb tal-ċess u qed jgħid li inti li qed tajt jien Sur Verhofstadt u l-kandidat l-oħrajn ser tagħmlu l-Unjoni ser tkun tiswa jekk tfalli bil-kriżi fir rigward l-Ukrajina u r-Russja. Lek l-Ukrajina mhix sigura, l-Ewropa mhix sigura tjajt Putin u dittaturi oħrajn turi li l-aggressjoni tiġi premjata u d-demokraziji madwar id-dinja jifmu l-qegħdin waħedhom Ma tistawx tfallu minn dan it-test fl-Ewropa. Naħseb li Sur Kasparov għandu raġun, aħna dajfin wis għal Russja u l-iktar għal Putin u dak li neħtieġu nagħmlu huwa li niġbru flimkien affarijiet kredibbli seri, sanzjonijiet seri personali kontra n-nies ta' Putin. Dan huwa l-unika lingwaġġ li tassew jifhem. Alexis Tsipras, what's Alexis Tsipras, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq Ukraina? Η Ευρώπη πειραματίζεται ξανά με τα υλικά. l minn ġdid qed tuża vokabolarju ġdid u tesperimenta bil-lingwaġġ tal-gwerra bierda u dan huwa ħażin mhix it-triq il-qoddim il-ġerħiet li darbu l-Ewropa ma jistawx jingħalqu u jiddowwow b'sanzjonijiet naħseb li dan għandna nagħmluh permezz ta' li indowu il-ġerħiet u nitkellmu bid-dialogu u mhux biġliet u naħseb li dan huwa l-messaġġ għall-Ukrajna. nix ikonna faxxisti hemmhekk, dan huwa stigma fuqna u verament arukaza li jina l-koll. Irridu nizguraw li aħna nistaw nieħdu deċiżjonijiet u huma jkun jistgħu jieħdu deċiżjonijiet għal-jom bis-salvagwardji nazjonali tagħhom. Irridu konna dialogu fl-OSCE, irridu naraw li ma jkunx hemm interventi militari kemm minn NATO kif ukoll minn naħa tar-Russi wkoll u dan huwa mod kif nistgħu nagħtu opportunità għal paċi. Teller. It's very clear. L-affarijiet huma ċari daqs il-kristall. damlu l-isforzi kollha ħalli jkollna soluzzjoni paċifika biex dan isir irridu dialogu, dialogu imsaħħaħ. Irridu wkoll ngħidu biċ-ċar illi aħna maħniex ser naċċettaw uħut mill-kwistjonijiet ta' Putin, l-annessjoni tal-Krimeja rridu nkunu b'saħħitna hawnhekk. Il-sanzjonijiet li ġew imposti kienu tajba. Iżda rridu nagħmlu affarijiet oħra, pereżempju, rridu nitkellmu dwar l-armi li għadhom qed jiġu esportati mill-Stati Membri tal-Unjoni Ewropea lejn ir-Russja. Irridu inwaqfu dan mill-aktar fis possibbli għaliex hemm min mhux qed jaqdi dmiru. Aħna wkoll niddependu ħafna fuq ir-Russja f'dik li hija enerġija. Aħna il-ħodor dejjem argumentajna favur aktar indipendenza tal-enerġija. Irridu insibu tarf ta' din il-problema kif ser niksbu effiċenza fl-enerġija billi ninvestu fil-rizorsi tal-enerġija li tiġġedet, ir-rizorsi tagħna hekk biss insiru indipendenti u jkollna ekonomija aktar sostenibbli. Grazie. We need for a more... Ċanka ċunker, għanti taħseb għanna bżon pozizjoni b'saħħita. Non għam Putin, son comportement est strictement inaċċettabbli. Aħna edna le lil Sir Putin hija inaċċettabbli dak li għanna sissa. Dak li għamilna mawx bizzet, irridu insaxħu sanzjonijiet kontra Russja jek ir-Russja mhux ser biddel l-imġiba taħħa u għalek dan ħaj effettua l-influssi finanzjarji bini ir-Russja u iċ-ċentri finanzjarji. Marħna ma rridux konna gwerra l-Europa għandha kim sejħa soft power, aħna ma għanna nina bizzejjeċ ċimiterji ħabbal l-gwerer fl-Europa. Aħna però rridu nejdu l-elli Sir Putin minn ħabba livelli eh, u standards Ewropej jena ċettabli. Issu Schulz. We are discussing about. Aħna qegħdin niddiskutu dwar il-gwerra. Aħna kunu onesti għanna riskju reali ta' gwerra ċivili fl-Ukrajina. Il-mistoqsija tijak kienet dwar ir ruol tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea miex għawa militari aħna irridu nevitaw il-konfront militari. Din mhix ħaġa teorika, imma hija ħaġa reali. Wana nagħmlu l-almu tagħna irridu naqdu l-istrateġija minnaħa u bilħaq jiena favur illi aħna nappoġġaw l-istati membri ċentrali u tal-vant tagħna illi jekk ikun hemm bżonn għandna niddeċiedu dwar sanzjonijiet ħorox. U għandna nwettquhom. Iżda neħtieġu strateġija oħra minnaħa l-oħra. Il-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea pruvaw jiksbu dan f'Ġenevra u fil-25 ta' Mejju irridu elezzjoni presidenzjali għaliex president ġdid jista' jkun wieħed li jitkellem għal gvern ta' Russja. Grazzi, naddu għal suġġett ieħor għaliex l-Unjoni Ewropea xi pajjiżi hemm moviment indipendenti naħseb dwar bar l-Iskozja, Katalonja u xi oħrajn. Jekk dawn isiru indipendenti, dawn għandhom jingħataw mod automatiku il-sħubija Ewropea fil-fema tagħkom Eh, Verhofstadt. Especially. Uh, fl-opinjoni tiegħi jiena uh, kont il-biraħ Barcellona u naħseb li l-Unjoni Ewropea ma tiċ tindaħal f'daw l-affarijiet hija kwistjoni ta' Spanja u l-Katalani fl-opinjoni tiegħi u mhux nintervjenu mod negattiv bħalma rajna s-sur Barroso jagħmel u mexxej oħrajn tal Partit Popolari Ewropew eħallu fidejhom huma jiddeċiedu Spanja u l-Katalani u mhix kwistjoni tal-Unjoni Ewropea li tindaħal f'kwistjonijiet bħal dawn u naħseb li hemm bżonn inqisu wkoll l-affarijiet li jaħsbu n-nies ma nistgħux nibnu Unjoni Ewropea fejn il-vuċi ta' ċittadini ma natuwix widen u ma tiswix f'kwistjoni tant importanti u xorta waħda rritu konna rwol pozittiv x'naqdu fid-dialogu bejn Spanja u l-Katalani u mhux rwol negattiv bħalma rajna mill-mexxej prezenti tal-Kummissjoni Ewropea Sur Barroso. Grazzi. Alexis Tsipras, x'taħseb inti fuq dil kwistjoni? Ewropejki jistera sevet to dikjom. Ix-xelluk Ewropew dritt Eh, ta' autodeterminazzjoni ta' nis. Iżda xorta waħda nħossu li n-nazjonalizmi, il-konflitti u t-tensjonijiet bejn il-popli u l-gruppi etniċi differenti għatmandu jwassal, għatma jista' jwassal għal riżultati pozittivi. Aħna ma nemnux li għanna nħedġu l-imbidlu l-frontieri, għanna nirrispettaw id-dritt tal-popli li jiddeċidu fuq il-futuri tagħhom u jiddeterminaw il-ġejjeni tagħhom għabbażi tal-liġi internazzjonali Fil-każ tal-Katalunja jew l-Iskozja, naħseb li jista' jkun hemm isu devalwazzjoni imsaħħa fil-qafas ġenerali u grat iktar ola ta' indipendenza autonomija. Madana kollu l-Ukrajna hija pont bejn ir-Russja u l-Ewropa u m'għandux ikun hemm eh, ġibjon kbir bejn iż-żewġ gruppi, anzi irridu kun hemm deċiżjoni sħiħa jekk irridux jimxu lejn il-federalizmu u bekk ikun hemm paċu rikonċiljazzjoni. about future very important. Għalija id-dritt tal-persuni li jiddeċidu dwar ġejjini tagħhom huwa importanti immens. Il-poplu tal-Iskozja u tal-Katalunja għandu jkollu id-dritt li jiddeċidi dwar il-ġejjini tal-istat tiegħu. Kieku jien nkun President tal-Kummissjoni, jiena nilqa biħġari jekk huma jiddeċidu li jsiru indipendenti, nilqaħħom fl-Unjoni Ewropea wkoll. Mela kena xi problema teknika hawnhekk? Zajra, naddu għal San Claude Juncker. Moi, je crois qu'il serait sage que nous n'intervenions pas dans ce débat. C'est un problème. Jina nemmen illi ikuna li jekk aħna ma nitħlux f'dan id-dibattitu. Din hija xi ħaġa tar-Renju Unit, kompetenza tar-Renju Unit u ta' Spanja. Jiena favur illi dejjem inżommu mal-Kostituzzjoni Nazzjonali. Il-Kostituzzjoni Nazzjonali għandha tiġi imħarsa. Fil-bqija għandna nibqgħu sikta. Or you want to use your... Suxu xi tittuża l-ħin tiegħek? Aħna maħniex stat federali, aħna unjoni ta' pajjiżi sovrani manna lebda model xinsegu għalix il-pajizi jiddeċidu għabbażi tal-kostituzzjoni tagħhom mod differenti kif qalet sinjura Keller fl-Skozja ser hemm referendum fil-ħarifa u f'pajjiżi oħra mhux previsti referendum bekk l-Unjoni Ewropea ma tistax twieġeb għal din il-mistoqsija mod wieħed jekk l skozja tivvota favur l-indipendenza u s sovranità u ssir pajjiż sovran Mela allura ikonna ikollhom proċedura sabiex jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Iżda f'pajjiżi oħra l-affarijiet jimxu b'mod differenti. Rdu naraw ser jiġri fir-Renju Unit bir-referendum tal-Iskozja iżda dak li jsir hemmhekk mhux possibbli illi nadduha għall pajjiżi l-oħra m'għandna l-ebda modell u rridu naċċettaw dak li jiġri fih dan il-qafas tal-kostituzzjonijiet nazzjonali. Grazzi tassew naddi għal suġġett differenti ħafna illum fl-Italja rajna Um, affarijiet illi għaqluna ħafna dak ġara um, f'Lampedusa. Nistaqsikom. Je, intom tħassajtu illi l-immigrazzjoni għal kwistjoni li għan indirizzaw l-Istati membri jew l-Unjoni Ewropea kif Verhofstadt? Member States. L-Istati membri għalix L-istati membri huma responsabbli semma issa għandna bżonn politika komuni tal-immigrazzjoni, mhux dak li għandna bħalissa rridu politika ta' immigrazzjoni legali li tkun veloċi fl-Unjoni Ewropea. L-Awstralja għandhom hekk, Kanada għandhom hekk, l-Istati Uniti tal-Amerika għandhom hekk ukoll, imma aħna le. U l-konsegwenza ta' dan huwa li għandna iktar u iktar immigrazzjoni illegali għax m'għandniex politika tal-immigrazzjoni legali. It-tieni konsegwenza ta' dan huwa li għandna mowġa wara mowġa ta' traffikar tal-bnedmin fil-frontieri tagħna. Għalhekk għandna bżonn politika komuni fuq dan il-livell. U t-tieni għandna bżonn ukoll fuq refuġjati fuq dawk li fiċċu l-ażil li mhux ikonna qisu kompetizzjoni bejn l-istati membri ma' sistema waħda. U anke li kun hemm ftehimi ġusti bejn l-istati membri differenti ejja nagħtu ħarsa lejn dak li qed jiġri fis-Sirja. X'għamilna r-refuġjati ġejjin mis-Sirja? Kollha sejrin Turkija, l-Ġordan u ftit eluf intlaqaw fl-Ewropa u naħseb li dan huwa skandlu meta tħarsu lejn it-traġedja li tisseħ fis-Sirja. Alexis Tsipras, immigrazzjoni. L-ewwel net permettu li ngħid li tidher li xi ħaġa stramba li qed nippruvaw insolvu xi ħaġa globali bħal mowġiet ta' nies ġejjin fil-frontieri tagħna fi żmien meta l-Unjoni Ewropea hija imsieħba fi konflitti fil-Libja u f'imħawi oħrajn madwar id-dinja. Fi klim ieħor hemm min ħajitlaq minn l-Afganistan pereżempju Mowġu wara l-oħra ta' nies li qed jagħmlu hekk u mhux qed intuhom perspettiva l dawn in-nies u ovvjament ħajkunu attratti għall-Ewropa mhix kwistjoni ta' tpattija issa Imma ma jistax ikun nibqgħu sejrin hekk, jekk irridu nwaslu għajnuna monetarja ma nistax nippermettju iktar li l-Mediterran isir isu qabar ġenerali u għalhekk rridu programm ta' żil xira biex nwaslu lil flejjes biex verament dan il-programm jista' jitwatta biex bekk ngħinu lill-Istati membri biex ikun hemm sim ġust tal peace għax dan huwa pis fuqna l-koll. L-Ewropa titkun identika sinonima ma' solidarjetà, grazzi. Grazzi skakarek what we see in Europe. Dak li qed naraw fl-Ewropa hija xi ħaġa mhix aċċettabbli qed inħallu n-nies imutu fil-Mediterran. U fl-Italja għandhom Mare Nostrum, programm ta' salvataġġ jieħdu l-immigranti illi jerqu u mbagħad Frontex jgħid illi dan huwa riskju ta' migrazzjoni serja tira aktar migranti dinja xi ħaġa li aħna ma neċċettawix dinja aġenzija Ewropea jiena irrit il l-Kummissjoni titkellem b'saħħitha ħalli dan ma taċċettax. Migrazzjoni legali, iva, irridu neħtieġu modi legali sabiex wieħed ikun jista' jitlob għall azil għaliex huma jeħtieġu protezzjoni minn ġej mis-Sirja u minn postijiet oħra ta' kriżi fid-dinja. Ħafna mir-refuġjati jmorru band oħra mhux fl-Ewropa. Irridu mezzi legali għal migranti oħra wkoll. Imma mbagħad jiena ngħid għaliex l-ebda stat membru ma qabel sabiex jitkellem dwar il-migrazzjoni legali ħatmu qed jara fil-karba s-sitwazzjoni tal-migranti fl-Unjoni Ewropea aħna li rbaħna l-Premju Nobel tal-Paċi irridu nibdlu din il-politika ta' migrazzjoni. Grazzi. Jean-Claude Juncker. Aħna irridu liġi Ewropea illi tippermetti għal migrazzjoni legali. Ma nistawx nibqaw sejrin kif sejrin bħalissa li konna regoli dwar il-migrazzjoni legali mhux ser jevita il-migrazzjoni illegali. L-Unjoni Ewropea għandha tieqaf tuża il-budgets tal-lajnuna għall-iżvilupp. Rridu nindirizzaw il-problemi meta jfeġġu, ma nistawx naċċettaw illi l-Azjatiċi, l-Afrikani jirkbu dajes u jispiċċaw imutu fil-Mediterran irridu natu daqqatit lil dawn il-persuni dawk li qed ibatu jinsabu fejn jinsabu irridu nwaqfu din il-politika ta' tnaqqis tal-budgets għall-għajnuna. Martin Schulz. Jina L-ewwel net irid ngħid li jiena kontent li Jean qed jgħid li għandna bżonn sistema għall migrazzjoni legali li xi ħaġa li jiena tiġi maladiet u l-ħbib tiegħu Ġermaniżi qabżu fuq fuq għadin. Issa, fil-fatta, nistanajt li għandi kollega ġdida fuq dal-punt. Il-sistema ta' migrazzjoni illegali hija sistema li reġuni kolla li għandhom problema via reġuni li huma pal kanada New Zealand, Australia. Aħna għandna bżonn sistema Ewropea eh, biex nkun konna tħejja preparatorja għal dawk li ġejjin minn zoni dizastrużi u uh, mbagħad għandek għandna bżonn sistema għal dawk ir-rifuġġjati politiċi dan huwa approċċ fuq tliet passigi ferħobċat qal għandna bżonn sistema ġdida, vera, ma nix bżonn din inħallu f'din sat membri naqbel ukoll, imma Ija fedden sat membru l-ura l-Kommissjoni ser ġiel l-istati membri jirfaw responsabilta ħana me suġġerimenti nistenna l-istati membri jirfaw responsabiltajiet tagħhom. Thank you for your position. Grazzi Mela. Jina nishtiq nara ta' tamex qed jiġri barra fil-social media għal xiter li jennis nies qed jippruvaw ikemmuna jnisimgħuhom. Busy on social. Vera għaddejjin b'xogħol ibes l-internet illejla qed iżommuna verament b'ħafna xogħol. Hemm ħames pajizi, Spanja, Italja, Belġu, fost pajizi oħrajn li qed juru li hemm frontiera lingwistika minħabba l-dibattitu tal-lejla. L-iktar lingwa li qed tintuża fuq Twitter hija l-Ingliż, imbagħad Franċiż u tistgħu tara fuq l-iskrin. 10,000 utent individwali qegħdin jitkellmu f'kull round f'dan id-dibattitu qed jużaw il-hashtag tal-Europe. Komplu Monika. Iva, jena interessat ħafna f'dan il-klim li għana għodimkom tajja pilli naddu nduru għom dawn il-klim. Nifrom nifmu għom, grazzi tassew. Connor u issa naddu għall-aħħar set ta' mistoqsijiet għaliex hawnhekk ħanaraw eżattament eh, xi miss għall-Ewropa u x'inhuma l-ambizzjonijiet tagħkom. Allura l-ewwel set ta' mistoqsijiet naddu għal Scott Keller li ħad tkun wara waħda ħadd wieġeb. Mistoqsija hija din x'taħseb inti personalment fuq is-simboli reliġjużi fl-Unjoni Ewropea? għandhom ikun għandu eżempju per kurċifet fil-bini pubbliċi, n-nisa ikunu jistgħu jilbsu eh, eh, l-xalel, eh, xtaħseb inti? Thank you, well you're... Grazzi. Diġa ħadu li żewġ sekondi mill-ħin tiegħi, imma naħseb li simboli mhux kwistjoni tal-Unjoni Ewropea ma nix nibżgħu bżonn nirregolawha fuq livell Ewropew. Hemm salvagwardji li nitkellmu fuqhom u anki fi spazi pubbliċi hemm bżonn li jkun hemm neutralità, ma xorta nħallu nies li jixtiequ jażlu li jilbsu l-velu fuq rashom jistgħu jagħmlu dan fil-livell pubbliku, imma ma nistgħux nirregolaw dan l-affarijiet fuq livell Ewropew fejn l-affarijiet jiddependu fuq il-kuntesti lokali wkoll. Però naħseb li importanti ħafna li l-dritt li wieħed jesprimi l-libertà reliġjuża tiegħu tinżamm. Importanti dan. Dejjem jekk ma xekkilx drittijiet ta' ħaddieħor. Kif irħobsa x'taħseb inti? Well, I'm in favor of Jiena favur li konna liġi kontra diskriminazzjoni fuq livell Ewropew, xorta waħda. Ġifieri ska li hija membru li semmi l-valuri importanti li ma naqgħux fuq is-sussidjarjetà jiddispjaċini. Meta nitkellmu dwar il-libertà tal-istampa, libertà tar-reliġjon, u membri oħrajn tal-kwistjonijiet etiċi, jiena ġej minn pajjiż fejn bħal eh, Spanja li hemm etika eh, tfisser xi ħaġa, diskussjoni fuq l-abort pereżempju, l legislazzjoni fuq l-abort u naħseb li rridu l-istess set ta' valuri Ewropej permezz ta' liġi kontra diskriminazzjoni fuq livell Ewropew. Għandna bżonn dam l-aktar fis possibbli. Jekk ma nagħmlux hekk, nistgħu nkomplu bħal ftit jagħmel is-Sur Orban fl-Ungarija, kull ħames minuti tibidel kostituzzjoni biex jidaħħal veluri ġodda fil-kostituzzjoni tiegħu U emmek Ir-realtà hija li pereżempju xi minoranzi mhumiex imħarsa. Ir-realtà hemmhekk tfisser li r-reliġjonijiet uħud minnhom ma jistgħux jiġu pratikati. U naħseb li soluzzjoni Ewropea waħda meħtieġa. Iva, tajtek ħames sekondi żejda ħabba li daħlet fil-interventi jekk keller. Diskriminazzjoni ta' essenzjali li għalik. Jiena naħseb leġislazzjoni Ewropea kontra diskriminazzjoni hija essenzjali sabiex niddefendu l-prinċipja u l-għanin reliġjonijiet kollha, il-filosofiji, l-attitudnijiet lejn il-ħajja il ilhom rispett. L-Unjoni Ewropea m'għandix tindaħal dwar kif ir-reliġjonijiet, il-filosofiji, l-attitudnijiet jiġu espressi. Ejja winħallu li l-kull Ewropew jistabilixxi il-prinċipji tiegħu, maħniex ser ninnegozjaw dwar il-prinċipji. Maħniex ser nindaħlu fi tradizjonijiet lokali, nazjonali, għanna diġa bizzejet u d-dimna. Ma nix għalfejn nindaħlu f'din diskussjoni, nindefendu l-prinċipi IVA, iżda. Dwar il-prattika inħalluha fidejn l-istati membri sa' kemm ma jiksrux il-prinċipi ewlenin. Sur Tsipras, taħseb fuq il-reġjon. πολίτης που ζει σε μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σέβεται τους κανόνες του συνταγματικού. Στατ μέμπρου, άντου jirrispetta il-Kostituzzjoni tiegħu. Iżda għandna nirrispettaw ukoll it-tradizzjonijiet kulturali ta' kull individwu. Issa dawk illi jgħixu fl-Unjoni irridu jingħataw il-possibilità illi jemnu f'dak li jridu, flima reliġjon iridu huwa perikolus. Ja xi ħaġa tal-antiki li naraw ċertu affarijiet fl-Ewropa. Huwa perikolus ħafna meta naraw konflitti dwar ir-reliġjon. Hija xi ħaġa ta' żmien l-antik, anakronizmu, konservatizmu. Perikolus. edin naraw fi Spanja dawn il-liġijiet illi jipprojbixxu l-abort. Qegħdin immorru lura lejn eh, żmien eh, tal-konservativi tal modi Irridu niġi l-Europa kollha biex dan. Grazie. Sur Schultz, naħseb inti kont titkellem sewa fuq il-velu u l-simboli religjużi. Mela, jekk kien isu regoli speċifiċi fl-istati membri, aħna rridu niftakru ħaġa waħda li libertà għal kulħat għal kull individwu illi kun jista' jipprattika r-reliġjon tiegħu juri, il-twemmin tiegħu reliġjuż li min jibbes il-koċifess minn jattirasu minnu jattirasu għax musulmani jew luti irti kulħadd f'sa spazju pubbliku għandu postu. Ġifieri jridu nisħu fil-qafas ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni postijiet pubbliċi huma neutrali. Fil-privat, kulħadd jista' jagħmel li jrid, juri li jrid, imma f'żona pubblika ma nistgħux naċċettaw li mbagħad għandek ħaġa mbagħad mhux oħra. Fl-Unjoni Ewropea hemm ir-riskju li jkollok attakki konservattivi ħafna. U allura rridu niġibdu kontrija. Thank you for your answers. Ngessi ta' tweġibiet. Mela, mor lura għal elezzjonijiet tal-passat, jek nħarsu lejn din id-dejta madwar l-Ewropa 43% biss ta' persuni votaw fl-aħħar elezzjonijiet. Torta minu għadan, il-fat il-pubbliku ma importax. Intom, problema ta'kom, aħna, min, minu ma nandu tort. Skakala. Uh, people don't... Ma naħsibx li n-nies ma jimportomx minn dak li qed jiġri fl-Ewropa, anzi jimportom ħafna. Imma isu hemm sensazzjoni li din mhix ser twassal għal bidla misser jiġu li biex joħorġu jivvotaw u naħseb li dan huwa din hija l-problema meta naraw nuqqas ta' fiduċa f'istituzzjonijiet bħall-Parlament Ewropow. Hemmhekk irridu ninvolvu ruħna, ċaraw l-affarijiet darba dejjem li nistgħu nbidlu l-affarijiet fl-Unjoni Ewropea li għandna ideat. U jiena proponej dak li nixtiequ aħna l-ħodor għall-ekonomija, żgħażagħ kif irridu nsaħħu d-demokrazija biex bekk iċ-ċittadini nagħtuhom aktar widen u aktar vuċi. Irridu nsaħħu l-demokrazija Ewropea u bekk ma nfissirx li ġalu nies jivvotaw, l demokrazija hija aktar minn hekk li ċittadini jinstemaw kull ħin, mhux kull ħames snin, irridu nitkellmu dwar kwistjonijiet varji, irridu nagħmlu dibattitu ta' kuljum dwar x'inhu ma l-aqwa soluzzjoni tal-Ewropa, li ma direzzjoni ħanieħdu u naħseb fuq dan il-livell topiku fejn n-nies jitkellmu li huma favur dawn l-affarijiet interessati rridu li noħorġu jivvotaw mit-22 ta' Mejju sa 25 ta' Mejju biex jiddeċidu d-direzzjoni tal-Ewropa. Għafer ħofstat fedejk. What, we need is... Dak li għanna bżon huwa politiċi li jiddefendu l-Ewropa. Sissa dejjem iddefendejna l-Ewropa b'argument tajjeb ta' paċi, imma rridu argumenti oħrajn lill ġenerazzjoni żagħżugħa li nistgħu noħolqu l li nistgħu nsow l-ekonomija u anke fuq livell Ewropew nistgħu nissalvagwardjaw numru ta' valuri li impossibbli tissalvagwardjhom fuq il-livell nazzjonali. Għantikom l-eżempju ta' libertajiet ċivili u l-privatezza. Irridu ndirizzaw l-affarijiet malajr wara l-NSA, wara Snowden, għandna bżonn regolamentazzjoni għal ħarsin tal-privatezza u l-ħajja privata u d-dejta privata ta' ċittadini tagħna, speċjalment il-ġenerazzjoni zazua. U iktar minn hekk, deċiżjoni ġdida tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fir rigward Google qegħdin fi triq tajba. Il-qorti qed tgħidilna li għandna bżonn ikollna dritt li nintesaw fil-leġiżlazzjoni u hemm bżonn ukoll privatezza bħala definit mill-bidunet kif stipulat fil-liġi. Jekk nagħmlu hekk iż-żgħażagħ u l-popolazzjoni żagħżugħa terġa' lura favur l-Unjoni Ewropea. Grazzi, Jean-Claude Juncker. Nous devons cesser de parler de l'Europe comme euh, nous avons pris la... Aħna irridu nieqfu nitkellmu dwar l-Ewropa kif aħna mdorrijin nitkellmu dwarha. Ta' sikwiet il-gvernijiet nazzjonali tagħna jgħaddu responsabilità lill-Ewropa metu ma jkollhom jerfaw ir-responsabilità l-istati membri huma responsabbli minn kollox. Irridu ngħidu x'inhi il-kawża tal-Ewropa. L-Ewropa qed tiddajjef, qegħdin nitilfu il-qawwa tagħna, seta tagħna. Aħna qegħdin nitilfu anke b'mod demografiku, irridu ngħidu li aħna neħtieġu l-Ewropa. Minna l-Ewropa il-pajjiżi kollha jkunu kieku fi gwerra monetarja. Gwerra kontra Spanja, kontra il germania wara kriżi finanzjarja u ekonomika jidher biċċar li aħna neħtieġu l-Ewropa. L-Ewropa tipproteġi lill-Ewropej. Alex Tsipas. L-itero έλλειμμα σήμερα στην Ευρώπη είναι το demokratiku. L-ikbar deficit fl-Ewropa huwa id-deficit demokratiku. Iċ-ċittadini ma jeħdux sem għaliex jaħsbu illi leħinhom ma jwassal l-imkien ma jagħtix kontribut għad definizzjoni tal-istrateġija u għal bidla fit-triq li qabdet l-Ewropa. Il-Parlament Ewropew kiseb dejjem aktar setat. Is-summit ta' 28 stat membru huwa mmexxi minn Merkel li Juncker nixtieq ngħidlu. X'ġara fis-summit ta' Kan? Meta is-Sur Barroso ħasem u wara dawk id-deċiżjonijiet kien hemm teknokrat teknokratiċi fl-Italja u fil-Greċja deċiżjonijiet li aħna ma konna nafu xej dwarhom, ma konniex nafu kif ittieħdu dawn id-deċiżjonijiet. Issa irridu inħarsu il-kostituzzjonijiet. Grazzi. Martin Schulz, min torta minnu dan. Uh, the e Dan u din hija raġuni għalix il-riżultat uh, kien baxx kien hemm monotonija fl-elezzjonijiet li minn kienx hemm konfrontazzjoni kien hemm abuż ta' ħabba l-elezzjonijiet ta' nofs il-mandat. U allura issa l-affarijiet qed juru li qed inbidlu il-mod kif aħna naġixxu li jkun iktar trasparenza, jkun iktar dibattitu kontroversjali. Dan huwa pass il qudiem imma għandna 27 miljun ukoll ruħ qiegħda madwar l-Ewropa għanna 6 miljon zazuħu zazuħa edha għanna l-ikbar eh, rata għolja ta' frodi ta' taxxa fl-Unjoni Ewropea. Konċipenti ta' taxxa rridu ħalsu spekulaturi. Dawn għeddin ħalsu mux għal-aktar Ewropa imma Ewropa oħra. U jekk aħna niddibattu il-proposti konkreti fuq kif nisambudu l-Ewropa l-iktar ġustizzja mela naħseb illi nerġgħu niksbu fiduċja fil-votanti tagħna u illi fiduċja u min jħarġi vota ħajkun iktar jħarġu biħġarhom. Grazzi. Nitkellmu dwar il-korruzzjoni. Kif taħseb illi l-estrismu l biex iġiet kontra l-korruzzjoni? U t-tini ħagġa taħsbu li l-lobbyist għawnek il-barra fil-kuruturi ta' Brussel ma' parti mill problema xi partit? Assolutament, huma parti kbira mill-problema. Naħseb li għandna wisq lobbyists li qed iwaslu l-pressjoni mhux biss hawnhekk fi Brussell imma anke fil-Kummissjoni ġenerali imħallsin tajjeb, jħarsu l-interessi ta' grupp partikolari, jonfqu miljuni sħaħ u dak li qed nitilfu huma l-vuċi taċ ċittadini tagħna, dawk mhux qed nisimgħu, dawk huma dawk li verament iridu nisimgħu l-Unjoni Ewropea ta' vera, imma mhux qed intuhom widin huma l-lobbyists li qed isibu t-triq għal Brussell qed jinfluwenzaw il-min ifassal il-liġi uħut minna wkoll u l-kummissari u ħaġa tal-iskantament li tara meta l-affarijiet qed jiġu arranġati, meta jkun hemm arranġamenti, anki il-titlu tal-ittra tara minn fejn ġej l-affarijiet mill ma lobbyist u dawn l-affarijiet irridu waqfuhom darba dejjem. Problema kbira tal-Unjoni Ewropea u forsi wkoll simili għal korruzzjoni Il-lobbyizmu mhux triq il-qoddim, irridu nħarsu l-vuċi tan-nies u mhux ta' dawk li waslu pressjoni. Grazie. Ma nistawx ninsaw li hemm lobbyists, il-problema hija li minn darba l-oħra ma rajna fi snin imoddin fil-kummissjoni hemm korruzzjoni ġejja minn għandhom, dik il-problema u hemmhekk irridu niġġilduha u waslu regoli ġodda u għamilna regoli ġodda f'daħħar mandat tal-Parlament biex insaħħu il-ġlida kontra l-korruzzjoni u kontra l-lobbyizmu u forsi naraw min qed jirrappreżentakom, Limija mija r-raġel jew mara li tirrappreżentak u x'inhuma l-etiċi, l-etika tal-politiċi li jiġu hawnhekk fil-Parlament, imma flimkien ma dawn il-problemi naħseb li l-problema u l-anija li hemm fil-Kummissjoni li semmiska Keller hija nuqqas ta' ta' rwol mexej mill-Stati membri, speċjalment Pariġi u Berlin minn Franza u l-Ġermanja. L-azzjoni tal-Kummissjoni dejjem nċempel l-Pariġu Berlin. Le, l-kontra għanna namlu, qabel naġiċu, u naħseb li dinija l-problema u l-enija l-lum li mil għanna nuqqas ta' tmexxija u mux tmexxija ta' vera tal-Konsil. Grazzi. Tajjeb ħafna, Jean-Claude Juncker, infakkarkom illi għandek il-Jokers jek trittu zawon, mux hekk? Jean-Claude Juncker, jina nħotijek li t-kakallem. Mieux encadrer les activités des lobbies. Jider bitċar illi għanna bżon ta' qafas aħjar għal attivitajiet tal-lobbying, irridu nidġildu il-korruzzjoni kemm nifilħu kemm fuq livell ta' stati membri kif ukoll fuq livell Ewropew. Iżda ma nistgħux nevitaw li gruppi ta' interess jiġġieldu għall-interess tagħhom. Iżda il-lista tal-kuntatti tal-laqat tal-Komissjoni għandhom jiġu pubblikati ħalli ċittadini jkunu jafu x'qed isir. ċittadini għandhom joħorġu jivvutaw biex bekk ikonna demokrazija. Għandhom jivvutaw bejn it-22 u l-25 ta' Mejju biex evitaw ir-riskju illi il lobbyist jinfluenzaw u jkonna membri tal-estrem lemin, tal-lemin estrem u xelluk estrem. Tikkonċar ħafna Alex Tsipras. Fenomenu tis διαφθοράς s δομικό στην Ευρώπη. Il-fenomenu tal-korruzzjoni huwa wieħed strutturali fl-Ewropa. L-iktar fin-nofsinhar ikolli nammettih, ikolli ngħidu, il-ġlieda kontra l-korruzzjoni mhijiex biss kwistjoni tal-Istati membri, hija wkoll kwistjoni ta' l-Unjoni kollha kemm hi. Aħna nisħu illi hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni Ewropea li tkun trasparenti favur it-trasparenza. Fil-ġlida kontra l-korruzzjoni nemnu illi hemm jemżon ta' leġislazzjoni effettiva sabiex niġġieldu l-evażjoni ta' taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji dawn huma fenomeni illi huma esposti għal korruzzjoni u l-kriminalità ekonomika. Dan kollu jeħtieġ rieda politika minnaħa tal-gvernijiet, minnaħa tal-leadership, ta' tmexxija fl-Unjoni Ewropea. Għaliex wara dan kollu hemm interessi enormi Per eżempju, fl-Italja, fejn l-imħalfin jippruvaw jiġġieldu il-mafja u l-korruzzjoni marbuta mal-mafja. Sir Martin Schulz, il-dinija hija fenomenu Ewropea. Uh, u vera mill-problema ta' lobbying u korruzzjoni. Għanna bżon regoli mux biss fuq livell Ewropew, ma fuq livell nazzjonali. Għanna bżon din il-kwestjoni fil-Parlament. Mm. Cash for Law illi qed ippreżentaw emenda waħda minnhom diġà f'pajjiż minnhom eh, mbagħad erba' snin ħabs u f'pajjiż ieħor il-smieħ ukoll wara erba' snin għadu għadna ma għadu ma bedix. Ġifieri il-ġieda kontra korruzzjoni ma tibdiex minn eh, telefonata minn Barroso l Angela Merkel <laughs> mod stram biex inwiġbeb il-mistoqsija, ma jiddependi fuq ir-ġieda tal istati membri l-kopera magħna. U Naħseb illi il-Kommissjoni jirrifletti fil-tfassil tal-deċizjonijiet tagħna, tal leġizlazzjoni tagħna rridu nidu mill biddu net xirridu, fatti il-problema hija nippubblikaw minn qabel ħafna xirridu nagħmlu biex eh, mbagħad ikonna trasparenza sħiħa u l-lobby jisikun jafu minn qabel xirridu nagħmlu. Grazzi. Ska Keller and Joker. Uh, eh, good first you mentioned eh, the stuff. Iva. Issemma dak li sar fil-parlament sabiex nevitaw il lobbyism għanna dan il-reġistru illi huwa volontarju u l-lobbyist ma jirdux jirreġistraw. Dix miżura hi. Irridu nindirizzaw l-konflitt tal-interess ukoll neħtieġu reġister reġistru fil-Parlament Ewropew dwar it-ħul tal-membri tal-Parlament Ewropew kemm idaħlu flus, hemmhekk għandek xaħġa ħaġa x'tiddikjara n sur Verhofstadt. Irridu aktar trasparenza dwar kif infaslu il-liġijiet f'kull sens possibbli. Inti waqaft il-Transparency International. Ħajkollok naqtalek klim, ħajkolli għalek klimek. Jax, inti għandek xaħġa xitejt, Silver Hofstadt. Maybe uh, Ska Keller? Forsi Ska Keller mux għed tamelek, imma jiena t-nuża il-reġistru ta' trasparenza tal-Parlament Ewropew Ska tafx. Hemm il-mandati, x'naqla, x'ma naqlax, kollox miftuħ, trasparenti biex bekk il-ġurnalisti kollha tal-Ewropa jistgħu jagħtu ħarsa, jagħtu titwila u jaraw x'għandi bħala mandat, eċetera. Ġifieri miftuħ, trasparenti bħala membru tal-Parlament. Inti wkoll nittama li l-istess. Okay, shall we move to Tajjeb Wis? Naddu għal punt ieħor. Suġġet iħor. Nfatta problemi hawnhekk għaliex aħna kom bħala kandidati uffiċjali, iżda tant hemm nies hemm barra li qegħdin iħossu illi ħadd minnkom ħajkun il-President li jmiss tal-Kommissjoni Ewropea. Xtib kif tħoss fuq dan, skakeller? High chance that one of us. Naħseb li hemm possibilità kbira li wieħed minna jkun il-President tal-Kummissjoni u naħseb li jekk għandu jkun. Għaliex għaċ-ċittadini biex ikunu jistgħu jaħtru il-President tal-Kommissjoni jaqabża kbira l-qoddim għad-Demokrazija Ewropea. U hemm fit-Trattat ta' Lisbona miktub hekk u stipelat hekk. U l-Istati membri nuża l-kondizjonali jistaw li xi ħadd ieħor ikunu qed imorru lil hinn mir-rieda ta' Trattat ta' Lisbona, trattat huwa ċar. Tkun daqqa ta' ħarta kbira l-Demokrazija Ewropea kieku, u għalhekk naħseb li għandhom jirrispettaw il-vuċi ta' ċittadini inkella ħames snin wara ma jkunux jistgħu jgħidu l-min ma votax li jagħmel ħażin li ma marx jivvota. Aħna rridu iktar demokrazija, aħna rridu li jkun hemm lista ta' kandidati biex bekk il-kampanja tkun iktar Ewropea, dan huwa dak li għandna, dan dak li ksibna u issa fidejn l-istati membri jirrispettaw il-liġi Ewropea. Well, I think it's unthinkable. Mela, naħseb li tkun xi ħaġa inkredibbli li jintazel xi ħadd li mhux kandidat naħseb li nistgħu naqblu l-kol fuq dan. Ġifieri l-ewwel punt li binna l-kol dwaru llum tajjeb. But no seriously. Iżda issa iktar bis-serjetà. Jista' jkun biss wieħed mill kandidat inkella nistgħu nagħlqu l-bibin tal-Parlament Ewropew u nagħlqu demokrazija Ewropea kieku kienet speċjalment loba żgħira noqogħdu nlabu kull ħames snin u l-istati membri mbagħad jinġabru flimkien minn wara l-kwinti u jażlu mal min iridu dan mhux permess. It-tieni aħna qbilna wkoll mal-partiti politiċi fuq livell Ewropew biex ngħidu li l-kandidati rridu jibnu maġġoranza. Mhix neċessarjament il-kandidat li kollu eh, l-iktar mm, appoġġ jista' jagħmel l-ewwel prova normali, dawn huma r regoli ta' demokrazija parlamentari, Fuq il-manwal wara kollox li jinsab dan li min ikollu l-ikbar riżultat jipprova jibni demokrazija ma mhux xi ħadd barra minn lista tal-kandidati. Jean-Claude Juncker. Le 28 gouvernement ont signé le traité. 28 Prim Ministru u gvernijiet iffirmaw trattat ta' Lisbona, il-gvernijiet irratifikawh u dan jistipula il-Kunsill Ewropew iqis l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Jekk il-Kunsill Ewropew jew ċerti membri tal-Kunsill Ewropew dan ma jagħmluhx, huma jkunu qegħdin jiġħdu id-demokrazija. Jidher biċ-ċar illi jekk aħna ma nħarsux ir-riżultati tal-Unja Ewropea tal-elezzjonijiet Ewropej ħatmu ħajoħroġ jivvota fl-2019 għaliex nibatu l-messaġġ illi l-gvernijiet huma importanti, il-kapijiet ta' gvern ta' stat huma importanti. Jiena rrit iċ-ċittadini ikollhom aktar leħen fl-Ewropa. Grazie Alexis Tsipras. Ratikopijisi tis Evropi xegħine? Demokratizzazzjoni tal-Europa. Trid titwetta. Iżda ejjew ma nħbewx wara subajna. Il-votanti ma jiġux ma joħorġux jivvotaw. Jiena mhux sorpris dak li qed jiġri. U la hemm daħla anke me, anka Sinjura Merkel, forsi jistgħu jażlu lil ħaddieħor. Issa jekk iridu politika li jifirdu l-Ewropa, huma jibżaw mill-Ewropa u mid-demokrazija fl-Ewropa u mill-popli. Issa jekk il-programmi ma tawx il-frott tagħhom. Ma taj, ma nix, imma il-mistoqsija din, jew fl-Europa se nimxu l-qoddim baktar demokrazija, jew inkella il-ħolma din il-vizjoni tal-Europa ser tisfaxxa. Sfortunatament għalina l-koll. Grazzi, essu xuz, interessanti l-mistoqsija jina kull-jum, <laughs> rrit nweġiba xoxrin darba, eh, memx namel il-kapita statu gverni tuddi, jilsal jamlu li jridu wara l-kwinti, ma ma diex eh, issa eh, li issa noqdu niftemu wara l-kwinti. Ma dux il-kas il-ġurnata, ta' sekk issa. Issa, jekk il-president il-ġdijt tal-kommissjoni ħaj nomina xaħat tiħor l-istess mod, ħatma ħaj vota għalih. Hemm ħaġa waħda interessanti. Element wieħed interessanti. M'hemmx kap wieħed ta' gvern illi għal għalek sallum ġurnata, għalla Merkel biz għallet. Mux automatizmu, u għavveru, mux automatizmu xie dejjem kanċellera, dejjem tittoħloq koalizjoni. Jina ma zaħċ il-ġoker, ġifiri ħanuza ħanuża zadan il-ħames sekondi sabiex ngħidilkom illi il-President li mess tal-Kummissjoni Ewropea Eda qiegħed hawnhekk u inti qed titkellem miegħu. I think many of them will use the Joker. Naħseb illi kulħadd ħajjuża l-Joker f'dan il-każ. Jej, tgħid għaj fosok huma ċittadini ħajjużaw il-Joker fil-verità. Mela, naddu għall-aħar mistoqsija ħajkolkom 30 sekonda kull wieħed għax dal-waqt ħanalqu naddu għal ambizzjoni tagħkom. Illa liex iċ-ċittadini għandkom jivota għandhom jivota għalikom. Skakare. I offer to you citizens. Jien nofri lill-popli Ewropej, lill-ċittadini Ewropej huwa li jiena foka biex bekk l-Ewropa tagħti riżultati fuq l-impigi, protezzjoni soċjali, fuq tibdil fil-klima li aħna ħanerġaw nqallu mill-ġdid il-ħolma Ewropea li nagħtu każ il kulħadd li noħolqu Ewropa tan-nies ejja nerġgħu naħtfu l ewropa fidejna, ejja nagħmlu dan wara l-25 ta' Mejja, imma anke wara minn hekk. Din l-offerta tiegħi għalikom. Gifer I want to do so a lot of things that I can. Tant irrit nagħmel affarijiet li ma nistax ngħidu f'30 sekonda, ikolli ngħidilkom, imma xorta waħda l-ħagġa l hija hija li għanna bżon rwol meċċej fl-Europa, vizjoni għal-futur. Għax dik hija dik li jixtiequ ċittadini tagħna, dak li jixtiequ jaraw bajnejhom mill-mexxej tal-Kummissjoni u rridu nagħmlu tliet affarijiet, insawwu l-ekonomija, l-impigi, l-impigi, l-impigi, dawk huma tliet prioritajiet tiegħi għal ħames snin li jmiss. Iva rnexxieli fit 30 sekonda. Jean-Claude Juncker. Je veux une Europe qui ne cultive pas Jiena nixtieq Ewropa illi ma tkattarx il-firdiet tagħha, Irrit illi neqre dawn il-firdiet artifiċjali bejn ħata fuq naħa tisfel stati membri veterani, stati membri ġodda, zaza ħansjani, Irrit stat irrit Ewropa ta' kompromess. Ewropa illi tħalli l-Ewropej jerġaw iħobbu lill-Ewropa. Alexis Tsipras. Alexis Tsipras. I, I will use my jokers also. Okay. Protapol. Senuza u wkoll il-Joker tiegħi. L-ewwel net. Irridu Ewropa illi tkun miftuħa għal popli, Ewropa tal-popli, irdu nsaħħu is-sem fid-demokrazija. Il-Parlament jieħu deċiżjonijiet importanti, iċ-ċittadini jiddeċidu fuq il-kwistjonijiet ewlenin permezz ta' referendum u mhux minn wara l-kwinti daqshekk. Daqshekk illi morru lil mis-sovranità tal-popli. It-tininet, aħna edin nipruvaw neliminaw, aħna rridu neliminaw it-trojka. It-trojka hija l-katastrojka fil-verità. Umbat, se nadottaw proċedura, iġifiri soluzzjoni għaddejn li ser insibuha permezz ta' konferenza, permezz tal-koezjoni soċjali għabbażi ta' demokrazija u solidarjetà. Grazie, Soċi Press, nadżewa s-social. We Europe, we call it the European house and we must open the doors and the windows. Edin nejxu fid-dar tal-Europa, irridu niftħu it-twiqi. U rridu narawx qed jiġri f'din id-dar. Aħna qegħdin niddeċidu dwarhom, irridu Unjoni Ewropea Kummissjoni illi tpoġġi l-ewwel qabel kollox l-interessi taċ-ċittadini. Jiena kont kunsillier, sindku, kont membru tal-Parlament Ewropew naf li n-nies qed ibatu fl-Ewropa. Irrid nibdel l-Ewropa f'Ewropa ta' ħajja aħjar għal kulħadd. L-aktar b'opportunità għal ġenerazzjoni żagħżugħa sabiex ikollha ġejjieni aħjar fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew lil kulħadd. ngħid illi għanna punt illi ma, ma kienx imżell ewwel fil-programm imma koħat ftejjem illi Ska Keller tina ftit sekondi waqt li Connor hija hawnhekk magħna. Konna t-nibattu għall l llum imma m'għandniex ninsaw li hemm min tibati li lil mill-Ewropa mill-tbatija minn gwerra minn persegwitazzjoni. U ejja ngħidu li ħan nagħtu każ dwar dan. Il-koll qed naħdmu flimkien nipparteċipaw għal kampanja Bring Back Our Girls. Thank you. Grazzi. Grazzi li kandidati anki għal dan. Id-dibattitu issa wasal fit-tmim tiegħu. lej Connor biex jgħidilna ftit tixkin qed jiġri mbarra. We had Ngħidilkom li kellna 63,000 eh, tweet, 15,000 ruħ li tkellmu hawnhekk fuq Twitter u online tistaw tivverifikaw dibattitu għal Eurovision għal għal iktar detaljata fuq is-sit tagħna. Mela smajtu mill-kandidati tafux kellhom xi jgħidu issa fidejkom. Grazzi l kull minn ħasem għal dan il-dibattitu uniku, kull minn fejn tiġu, tistaw tkomplu tiħdu sem fuq diskussjoni online, tistaw tħarsu lejn il-sit tagħna eurovisindebate.tv. Dak kollox għal lejla fissem il-team kollu għawnek fil-Parlament Ewropew fi Brussel il-lejl tajb li kulħadd.